Good morning, colleagues. Lodwa tajba kollegi, qabel ma nibdew il-votazzjoni, permettu li nispiega illi il-sistema ta' riżultati elettroniċi għanda xi problemi hija difettuża għal daqstant jista' jkun il-każ illi ma narawx ir-riżultat immedjatament ħajkolli għal daqstant noqgħod naqrom ħanerġa' nibda mill-bidu. il riżultat is sistema ta' fejn nuru, il riżultati jista' tkun defettuża bekk tkunu qed taraw biss il-dik li nafu pala l-kamember u mux il-rizultat. Pero tistaw tarawom fuq l-screens ta' uddimkom. Jek jġobkom ħudu kemm xejn paċenzja. L-ewwel punt. Rekomendazzjoni ta' tini qari fuq pożizzjoni tal konsil fuq il-protezzjoni tal-annimali użati għal raġunijiet xjentifiċi. Signor Alfano tider li tixtieq intervjeni. Fizza artiklu 175 tal-Programm tal-Parlament najt li għanna nipposponu il-kwistjoni għat stennejna d-direttiva ma ħafna kif għal ħafna interventi hemm punt li hemm bżonn nibdlu sabiex niżguraw protezzjoni kif supposta l-animali. L-approvazzjoni ta' din il te tippermetti l-esperimentazzjoni għal skopijiet didattiċi wkoll eh, jippermetti l-istess annimal jiġi jgħaddi minn eh, diversi esperimenti u daj wassal għal iktar sofferenza musse neħduħ, eh, eh, musse nitraskuraw, għan nispiċaw nitraskuraw anka formazzjoni eh, xjentifika u anka fuq artiklu 13 ta' tal matroni Ewropea najdu nżommu f'moħna il-protezzjoni tal-annimali u ma nix, ma rridux nwaqfu r-riċerka, ma rridu illi nkunu sostenibli etikament ma nistawx napprovaw din id-direttiva mbagħad noqogħdu niblu l-affarijiet fis snin ta' wara. daqsanna sumu responsabilità li ġa issa nibdlu xi affarijiet mhijiex pożizzjoni politika jew ideoloġika. Dan huwa bon sens u bon sens m'għandux kulur politiku. Mrs. Alfano. Signor Alfano, grazie ta' il proposta Għanna 40 kollega li jishtiqu jappoġġaw din il-proposta, jekk ġobkom u bil għamin min jappoġġa l-proposta. I think we have 40 colleagues without counting them. Naħseb għanna 40 u xek. Tajjeb wis? kellim favur, nibdew bis-Sinjura Evans, għad t-kellim favur il-mozzjoni. Jekk joġbok. Grazzi, President. Iva, l-grupp tal-ħodor jappoġġa l-proposta li xaħna u kolla natħassib serju fuq il-test kifinu. Stati membri s-sandom id-dritt jadottaw miżuri aktar restrittivi jekk jixtiequ l-liġi, però tipprojbixxi dan fil-ġejjin u dan jiskoraġixxi pass il qoddim u l-Parlament ma għandux jaqbel ma dan għandna ngħidu b'mod ċar illi alternattivi jintużaw fej u possibbli imma dan qed ħajdajja fil-liġi rridu definizzjoni ċara tal-kondizzjonijiet għall-użu ta' primates mhux umani u dan ukoll mhuwiex ċara hawnhekk ħafna problemi li għanna bil-leġizlazzjoni prezenti irriżulta minn interpretazzjoni differenti fi stati membri differenti. Għanna bżon dibattitu aktar wisa dwar dan fuq dal-punti u punti oħrajn ukoll sabiex niżguraw li konna aktar kjarifiċi u sabiex ukoll di leġizlazzjoni tkun effettiva. Grazzi. Okay. And one speaker against kellim kontra Signora De Kaiser. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Grazie ħafna kollegi pala President tal kumitat tal-Agrikoltura li nkompetenti na kontra li kol nipposponu l-rapport jegħel għalix komitat tana wara dibattitu ta' sena u espremit ruħab mod ċar favur il-kompromess li ħakna permezz ta' pozizjoni komuni. Ma kienem lebda vot kontrarju, kienem biss xifti ta' astensjonijiet u ma na lebda raġuni għalfejn nerġaw nizaminaw il-test. Hemm l-elementi kollha sabiex nivvotaw illum, grazzi. Uh, now we hear the rapporteur, Mrs. Jägler. Il-Signora eh, Jägler. Sir President, Aziz kollegi, jena kem xejn sorpriza nisma dal-klima hawnhekk illum. Il-kollegi ma kienu xaw fil dibattitu tal-ħodu. Naħseb li din it-talba eh, t-sorprendina l-koll. Is-Sinjura Evans hija shadow tal grupp tal-ħodor kienet preżenti għat trialogi kollha. Kien preżenti għal laqat kollha u vvotat favur il-tejm tas 7 April il-ħodor u emendi reġgħu s-sottomettew l-istess emendi llum ħaġa leġittima ovvjament. u kif qal il-komitat dawn l-emendi kienu meċħuda mill-gruppi kollha fil-ħodor, kollegi. Jekk joġobkom, appoġġaw dan il-kompromess. Jina minix sodisfatta 100% laqas fuq il-kompromess. Ma naħseb li għawħat li huwa sodisfatt 100%. Il-kompromess sekku dana kollu. Jekk joġobkom adottaw dan il-kompromess u eċdu eh, dan il-posponiment. Għax jekk nkomplu għan komplu nimxu bil-ġizlazzjoni tal-1986 fuq riċerka fuq l-annimali. għan nieħdu pass il qoddim pass il qoddim lejn protezzjoni aħjar tal-annimali. Mrs. <coughs> Harms, point of order. Point of order. Iva, grazie, Sur President. Xtaqt niċċara il pozizjoni tal-grupp tiegħi Jina xtaqt najt illi xikultant huwa kemm xejn diffiċli illi segwi trialogu bħala grupp meta tara illi il-rapporter ma tixtiqx tifhem illi numru ta' esperimenti għabbażi ta' dan il-regolament se jiżdied u qed jiżdied. Il-numru ta' testijiet fuq il-primates edha qed jizdit. U issa mhuwiex permess li ddaħħal regolamenti aktar restrittivi minn dawn. U iva, hemm bżonn nagħmlu posponiment jekk mhux dan possibbli. Ikolli ngħid li dan huwa parlament li ma jaħdimx kif suppost. Well, thank, thank you for illuminating your group's difficulties on this. Grazzi tal illuminajtna fuq dan il-punt. jiet il-President, imma l-Kamra sovrana, allura napproċedu għal-vot. Dawk favur biex nirreferu ħlur għal komitat għallu jdejkom. Those against. Daw kontra. Ma nank soktaw bil-vot. Mozzjoni ma dik. Emenda numru wieħed, vot nominali, vot miftuħ.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 ma diċkol. da tlieta. Vot vot nominali, vot miftuħ. Vot mal lu u dak u kol maddiex. There the Council's position approved. And thank you, Mrs. Yeager. Mela għaddit. We now come to the report by Mr. Uri. Mela, report minn ħata Sur Uri. Is-Sur David, jek jogħġbok fidejk, punto ordni. Grazzi, Sur President. Alla aħħar jumejn aħna konna kena erba mit eh, e-mailu fuqom fuq dan il-sujġet. Istajja me segretar ċaħġa ħaġa biex għandux ħinna biex sempliċiment biex għandu inħasru dawn l-emails. There is a mechanism on your Outlook which allows you mekanizmu fuq l-email tiegħek illi tippermettik illi taqbad u tidelita kollox f'daqqa minn toqgħod tidelita wieħed wieħed, jgħid il-President. On a point of order. How awful it is for your eh, Kallim li mis, immus sew illi kostituet tiegħek ikun jista' kontat tijak. U għiti biex toqgħod il suppost il-konstituenti tiegħek jistaj jista' jgħak, inti qed ġifiri dal-konstituenti tiegħek ma jikontakt jgħak direttament għalhekk għax ma t ma tixqod l-emails dinja disgrazja. Uh, Nati tal-bilt miegħi, President. We come to 32 amendments by the Committee on Employment. And I... Mela, naddu issa l-Komitat tal-Impjeg, Rapporta sururi, eh, vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Naddu għal sensila ta' emendi. Ma tistax tisimaw nisew mela ħan najat iktar. Jieti President. Emenda ħamsa, vot nominali vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Emenda 12, vot nominali vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 13. L-istess vot miftuħ. Votazzjonija maluqa. Għaddit ukoll. Emenda 16. Ollu jdejkom favur. Kontra. Għaddit. Sejt l il-President, ma xort għaddit emenda 19, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll. 28 istess votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll. Emenda 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit ukoll. Erbejn emenda erbejn, minu favur u li jdejkom? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. erbejn favur, kontra astenzjonijiet għaddit. 43 favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 55 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 30, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. 32 vot miftuħ Vot mallu għaddit. Emenda 34 dawk favu. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 48, eh, vot nominali, vot miftuħ. Vot palu, għaddit. Emenda 51 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda numru 4 vot nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 52 favur kontra astensjonijiet għaddiċ, maddiċ, jieti President. Emenda il-miss favur kontra sanzjonijiet għaddit. 53 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 9 emenda numru 9 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 60 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 61, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Maġġoranza sempliċi. Emenda 54, favur kontra stenzjonijiet maddiċ. 17, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddit 62, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Għaddit 63, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll. Mela proposta tal-Kommissjoni jekk kif emendata dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Nivvotaw fuq rezoluzzjoni, abbott rezoluzzjoni kollha kemmi, vot miftuħ, vot malu. Addottajni għabla l-ġuranza kbira prostet sur uri. Naddu li mis seba mozzjoni ta' rizoluzzjoni. Punta ordni. Hemm żball. Waħda minn daw. Għax minimum wage fi Svediż imma għandu jkun minimum income. E, u hija xi ħaġa li aħna rridu nerġgħu nibatu lura l-Dipartiment ta' Traduzzjoni. Aħna nitkellmu dwar 38. Grazzi jgħid il-President is-servizzi ser jieħdu nota ta' din dan il-punt mela punt ordni ieħor. Nixtieq nitlob il-Kunsill biex eh, jiġu hawnhekk illum għax mhux qegħdin għawnek fostna. Nishti li l-Kunsill isegwu l-opinjoni tagħna. Grazzi, infatt il-Kunsill kien hawnhekk għad-dibattitu għax jien kont il-President ta' parti minna u jiena ċert li jkunu qegħdin palma għalinna għalluna l-bira fil-għaxija li ħajkunu qegħdin isegwu dak li għandhom xejdu l-Parlament bir-reqqa. Sur koffer ukoll għandek xi ħaġa xi tgħid? nista' nivota bis favur din il-magna x'għandi nandi nara l impossibilitajiet limitati hawnhekk. In the immortal words, we'll send a technician. Mela, nibatu palman dejjem ngħidu technician jieti President. Rezoluzzjoni konġunta sul Mauro. Grazzi. Peress li jiena ma nistax nara fuq l-apparat il talba l-votazzjoni nominali minħabba l-importanza tas suġġessu l-bil bejn il-gruppi nipproponi nivvotaw votazzjoni nominali fuq il-vota ħari, ġifiri fuq il-riżoluzzjoni. I take your point. Et nifhem il punti tiegħek il-President. Ħanisma' s-Sur Ħaret. X'għandu Jiena qed nħalli fidejk naqbel illi ovvjament illi dawn peress li daħal tard nistgħu nivotaw ukoll naqbel nivotaw votazzjoni nominali imma ħalli fidejk. Memx emendi imma il-mozzjoni konġunta rezoluzzjoni nistgħu nivotaw dwarha m'għandix oġġezzjoni jekk illi nivotaw mod nominali dwarha ġifier jekk erbejn ruħ eh, jivvotaw kontra mm, ma sawx namluha, jekk però jidermaw xoġġazzjonijiet għalhekk Inti trid voti separati sur ħarrit fuq il-paragrafi iva. Mela xi ħadd li oġġezzjoni li hemm dawn il-voti separati fuq il-paragrafi? Le, mela ħanamlu kollu votazzjoni nominali, fimna, ftemna. Paragrafu 7 Għandi oġġezzjoni u pod validu. Sur tanek qed jħajjat illi jrid votazzjoni nominali fuq il-vot aħħar mhux fuq il-paragrafi. Nasib li proposta raġunata. Ġifiri se nifta fuq paragrafu seba' bidejna, nollu jdejna kontra adottata ad gbira. kbira. Eh, ċitazzjoni numru 5, favur, kontra, adottata, maġġoranza kbira. Issa, mozzjoni konġunta l-rezoluzzjoni nivotaw dwar kollha kemmi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. 658 favur, wieħed kontra 22 astenzjoni ċar, messaġġ ċar u tant. Grazzi kollegi. suivante. Yes. A point of order from Mrs. De Kaiser. To act that I wanted to. Jina xtaqt ngħid li jina xrid nivvota imma il-magna tiegħi ma ħadmitx. Grazzi tgħid il-President, il-President ngħidu nota ta' dan.